li l-awturi u nibdew bl-onorevoli Albrecht tal żewġ minuti. Jekk joġbok. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir diskutieren heute. Grazie ħafna, Signora President. Illum aħna qed nħarsu lejn mandat tar-Rest Ewropew li AW u naħseb illi kien ilu żmien mhux ħażin li missu kellna din id-diskussjoni. Aħna res għanna u mistoqsija u dimna dwar il-format tal-EAW u l-mod kif jiġi implementat. Il-Komissjoni u l-Kunsel għalek talbuna li aħna eh, nsibu proposti u naħdu proposti minnaħatana għal dan il-mandat tal-rest Ewropew. Eh, dan kien verament l-iktar sinjal evidenti ta' dak li rridu namlu fuq l-arfin reċiproku u meta naraw ukoll il- uh, il-ftejm li għanna bejnietna il-kondizjoni tal-implementazzjoni tal-mandat tal-Rest Ewropew u ma stretti ħafna dan għalek jista' jiġi użat biss jekk jintleħqu dawn il-kriterji stretti ħafna ma naħsibx madan kollu li dan tiġi rispettat 100% il-kwistjoni ta' proporzjonalità f'ħafna każijiet individwali mhijiex qiegħda tiġi rispettata għandna bżonn allinjamentu kif ukoll bidla ta' kif il-leġiżlazzjoni titwetta fuq din il-bażi. Naħseb li aħna meta naraw eh, l-standards proċedurali u kif ukoll l-standards standard oħrajn aħna nistgħu nagħmlu xi tip ta' progress importanti li nieħdu pass il qudiem ukoll fuq il-kondizzjonijiet għad detenzjoni l-garanziji wkoll individwali li jistgħu jingħataw. Għandna bżonn arfin adegwat imma kif ukoll konformità fl-istandards tagħna. ma nistawx nbidluhom, għandna nbidluhom għand l pożizzjonijiet għaliex aħna maħniex qed nirrispettaw l-istandards li għandna bħalissa, speċjalment f'dak li għandu x'qasam għal-każijiet individwali. Il per due minuti. Signora President, jekk kien hemm modda Ewropea illi enitna inwaqqaw il-frontieri nazzjonali għall ġustizzja żgur li dan huwa l-mandat Ewropew għall-arrest għena jinwaqqaw il fruntieri nazzjonali għaliex bat messaġġ ċar illi jekk xi ħadd jagħmel reat kriminali f'pajjiż ma jistax aktar jaħrab f'pajjiż ieħor minn dak ir-reat u mill-persekuzzjoni eh, għal dak ir-reat. Jiġifieri jrid ikun ċar illi l-mandat Ewropew għall arrest huwa għodda tajba huwa għodda illi ta' riżultati pożittivi. Huwa vera fl-istess ħin illi għandu xi difetti. Id-difetti joħorġu meta dan il-mandat jintuża għal reati illi huma żgħar wisq biex jiġġustifikaw l-użu ta' dan il-mandat. Jiena ma nippretendix illi għandu jinħaraċ mandat ta' arrest Ewropew jekk xi ħadd jinqabad jisraq żewġ tajers ta' karozza f'pajjiż ieħor, kif fil fatt ġara għaliex inkunu qegħdin nużawh b'mod sproporzjonat u nkunu qegħdin innaqsu u mhux inżidu l fiduċja tan-nies f'għodda li hija tajba u importanti. Allura li għandna bżonn hu illi naraw fejn huma d-difetti fl-użu fl-applikazzjoni ta' dan il-mandat mingħajr ma nkissru l-għodda illi tagħtina dan il-mandat. U għalhekk illi aħna qegħdin inresqu din il-mistoqsija parlamentari sabiex il-Kummissjoni tgħinna nifhmu kif ġie applikat dan il-mandat fl-aħħar snin. Kif ġie applikat għandu jwassalna biex nikkonkludu jekk għandux jinbidel sabiex niżguraw illi jintuża kif imiss. Grazzi ħafna. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie ħafna. Nadil kelma l-onorevole Adferd għal 3 minuti. Grazie ħafna, President, il-grupp liberali hawnhekk fil-Parlament Ewropew dejjem appoġġja il-mandat arrest Ewropew minħabba l-importanzi tiegħu fil-każijiet ta' kriminalità transkonfinali. Fl-istess mod il-grupp tiegħi dejjem saħa li s-sistema tal-mandat tal-Rest Ewropew ma tkunx sħiħa minar ma jkollha drittijiet ta' diviża proċedurali fl-Ewropa. U aħna tajna l-kritika tagħna l konsil tal-li ma mexxix din l-aġenda fuq il-bażi tal-proposti tal-Komissjoni. Aħna qegħdin fl-aħħar mill-aħħar nbidlu din is-sitwazzjoni f'dawn id-drittijiet u jiena nifraħ il- il-Kummissarju Redding f'dan il-programm li għamlet il-dawn eh, mumiex se jkunu kapaċi li kompensaw kollu għal dak li inqasna mill-mandat tar rost Ewropew hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa lek fuq il-mod kif topera din is-sistema. Xorta waħda nixtieq nerġa' ngħid li għandna nnutaw is-suċċess li ksibna li bejn l-2005 u l-2009 dan il-mandat Ewropew Eh, zgura l-estradizzjoni ta' l-elf traffikant ta' droga u kriminali oħrajn. Lebda eh, ċittadin minn Londra mu ingrat tal-fat li kienu arrestati n-nis li kienu tafaw il-bombi f'Londra permezz ta' dan il-mandat tar-refs Ewropew. Però dan il-mandat ta' refs Ewropew sar għodda favorevoli għall-euroxettiċi li bie attakaw l-Unjoni Ewropea minħabba eh, ksur li forsi jista' jkun allegatament isir fuq drittijiet umani. Infatti ir-Renju Unit irċivi l-ogħla numru tal-menti wara l-Ġermanja fuq dan ir-rigward. Ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali li għam um, kollu ħut minnom li jena npoġġu fuq il konsillu fuq il bords tagħhom. U fejn aħna kellna nuqqas rappresentazzjoni, eh, kellna periodu ta' tensjoni twila tfal u kif ukoll eh, jina ta' bej l-nies li ma jkunu xittadini u dawn kollu ma eh, problemi li aħna forsi tajnijom u koll braġuni il-Kommissjoni ma taħsibx li aħna ma nix nuri kasta dan il-mandat rest Ewropew, pero naħseb li għanna nerġa' nikkonsidraw. Irrid ikollna bażi aktar soda l-kontroll tal-proporzjonalità sabiex ma nkoprux ir-reati minuri. Tinnet irid ikollna eh, kontroll ta' drittijiet umani fil-istadju ta' eżekuzzjoni u dan għandu jsir b'mod espliċitu u mhux impliċitu. Tlet net irid ikun hemm għarfien meta ma jkunx eh, ta' meta ma jkunx raġunevoli li neżegwix il-mandat ta' rest Ewropew. Eh, ġifiri, f'sitwazzjoni fejn jkun eh, hemm refjut fuq bażi valida. U matem hemm ukoll sitwazzjoni għan nikkonsidraw sitwazzjonijiet ta' bejl ukoll u għandna wkoll nieħdu deċiżjonijiet fuq is-supervizjoni. Iva jritu ikun hemm bidliet fuq il-mandat tar-Rest Ewropew pero fundamentalment iva kien suċċess u dawk li dubitawx eh, irridu jgħidu eh, irridu jgħidu jaraw jekk mhux sodisfatti li jkunix eh, li kollniex kriminali li għal snin jitħallew mixin madwarna għal snin għaliex il-sistema tradizjonali hija wistwila u għandawis burokrazija maħħa. Grazzi. Grazie. La parola all'onorevole Sippel per due minuti. Issu sipe żewġ minuti. Mela kien hemm ħafna kritika li eh, dan il-mandat fuq dan il-mandat li tisir dibattitu politiku. Għaliex bażikament imma s-xogħol tagħna li nkun dawn id-dibatti politiċi u nittrattaw l-affarijiet b'mod politiku. Il-kriminalità organizzata qatt ma rispettat il-frontieri jew u twaqfet minn awtoritajiet tal-frontieri, għalhekk aħna rridu nħarsu lejn l-Ewropa lil-lin minn frontieri biex nħarsu il- ċittadini tagħna rridu nkunu konsistenti, li rridu nkun nkomplu l-inġelu li jaħdmu sew l-autoritet tagħna u strumenti li aħna noħorġu. Ħafna drabi dan il-mandat wera ruħu li kien ta' suċċess iżda fl-istess waqt. Jek dak li jkun eh, jisraq rota doħorġu l-UAW, da da fl armi l-ħar waqgħu ċajt. U ħafna darbi naraw li ma jintużax meta mbagħad għandu jintuża ħafna drab sa timmen bil si jirrispettaw it-tiġa li wieħed ikollu biżejt provi meta jaqbdu u joħorġu EAW. ħafna drabi dak li jkun jintalab illi jinata EAW għall-istess ġejjat li jkun diġa wetta allura u x'imkien ieħor eh, u li diġa nħareġ. Allura irridu naraw insomma li ma jkunx hemm dan l-abbuż dan l-abbuż jew dan l-użu ħażin tal-mandat ħalli fl-ħar l aħħar ma nkunux qegħdin nkunu qegħdin nitilfu qalep u ġbejna wkoll. U aħna irridu irridu drittijiet indaqs għal min jiġi akkużat u rrid nagħtu informazzjoni tajba għad-drittijiet li għandhom. Aħna nqina naħseb il-Kummissjoni se toħroġ b'ħafna reżistenza iżda trid teleb din ir-reżistenza fuq kull livell u naraw dak li l-Parlament jiġi implementat. Grazzi. Madam Sipel, do you accept a blue card? Yes, please. Uh, Madam Sipel, Signora Sipol the blue card. Signora Sipol, inti għadda kif diskrivejt li AW bħala tarbija? Imma basikament ma sibx li dinija mostru ta' Frankenstein fil-fat. Ich weiß nicht, ob ich auf Ihre Frage antworten soll, die ja eher... Nista ma nafxek nistan uġab il-mistoqsija tijak jek ux sempliciment komment politiku naħat jek ma ċifri jura li li jgħaj W huwa strument tajjeb fi spazju Ewropew unifikat niġġieldu kontra l-kriminalità. Il-kriminalità mhix biss fenomenu internazzjonali ma wieħed transkonfinali u għalhekk aħna rridu naħdmu mod transkonfinali. Fil-bidu kien hemm żbalji veru, imma rridu nżobu u nirriformawha. Sura Sur Batten, Jiena mill-2004 għalu li l-EW stajna nużaw bħala strument ta' oppressjoni kontra eh, dissidenza politika. U issa dak li qed jiġri hawnhekk fil-każ ta' Julian Assange għax hemm ħafna irregolaritajiet fil-każ Vedis kontra Histur Assange issa għadu ma ġiex akkużat bebda reat partikolari. Isħarriġ li kellu qabel kontri li Svedizi qegħdin qegħdin jisejħulu bħala stupru minuri Eh, dawn twaqqa xi erba' xhur qabel ma nħareġ l AW. Il-sħarriġ li reġa' ddaħlu wara li ħareġ li AW raw illi prosekutur laqas irnexxielu jintervistaw ix-xhieda li setaw li setaw eh, ċaraw juru li mu ixħati eh, s-sur Assange u dan huwa kontra l-liġi liġi l-avokat fl izvezja qalu li n-nisa nifissa ma jistaw jgħidu jekk l abti nifisom jikonstituwixxu stupru għaliex ma mhumiex avokati għalma il-kaxxa fuq l-EW li għandek ideja miktub stupru ma li bda u fejn ti għandek tamel marka fija, ma t-tatix spiegazzjoni ta' wieħed jifem bil-kelma stupru. Is-sur Assange kien nżamme mek għara allegazzjonijiet imma ma ġiex interrogat u ġi post il-kas. Is-sur Assange wasal fi Svezja xar wara li eh, kien eh, iktar eh, informazzjoni ħirħarġet mill-Wikileaks u qalu li kienet fadal xi informazzjoni persuni e, e, talbu li dal-persuni dil-persuna tiġi tiġi maqtula jew tinsa ostaċ jew jiġi maħtuf u Wikileaks diskrit bħala organizzazzjoni kriminali u dan kollu huwa konvenjenti ħafna li hemm dan li billu e li ħareġ kontrih. Iżvezja għandha relazzjoni miqrib mal-Stati Uniti, speċjalment meta tiġi għal kooperazzjoni ta' l-intelligence u partita informazzjoni u dan għalhekk jitfa' dubju fuq in-neutralità kim sejħa tal-Iżvezja. Allura, għalfej s-sura Assange tiġi stradit l-Svezja. Eh, L-Amerikani għadhom qegħdin jiprofaw jibnu kas kontri huma jafux eżattament x'biex ħajjakkużaw jekk jisir jkużaw xi ħaġa. l li s stati ma jistgħux jistradixxuh lej eh, mir-Renju Unit, imma jridu jtakruh x'imkien eh, biex b'dan ma jarġax imur lura l-Awstralja li it-tijam il-dan il-iskuza perfetta biex jagħmlu dan. U kif qed ħafna drabi f'din is-sala taħt li IW l-estradizzjoni jew inkella il-ċedi um, fuq l ġudizzjarju din it-turina li fil-fat ma taħdimx, mem salvagwardji ta' veru, issa ġara darba għedana kollu, l-mistoqsija tiegħi konsil kummissjoni mhijiex jekk li AW qed jiġi użat, obbużat għal ażunijiet politiċi, ma jekk jistax jiġi abbużata dan il-lan. Jekk intom kummissjoni tkunu jkunu onesti jistaw jiridu jammetu li iva jista' jiseħ, u l-evidenza turi illi dan qed iseħ issa fil kas ta' Julian Assange. Grazie, la parola all'onorevole De Jong per due minuti. Grazie, De Jong, a zewċ minuti. Grazzi, il-tekst tal-mistoqsija orali u tista' tidher pjuttost astratta jew teoretika. Imma titkellmu dwar il-destin tan-nies u d-dritti tal-bniedem fil-kas tal-JW. Fl-Olanda aħna għadna tan ħafna attenzjoni l-destin ta' Kord Descendo. Dan l-imprenditur f disajniet ġi akkużat li kuser reġiet u Polonia u dawn ħallas u ħareġ bi pleċ U ma smajna xejn aktar. Umbat, issa sena li għadiet il-pallak ixtaqqu li kunem estradizzjoni ta' dan l-imprenditur u din eh, issa xtaqqu jizaw li AW għallura ġemmaw nafsilu inbat il-Polonja u din il-persuna, s sur Vendissurdun, id-daħal tefa f'ħabs maħmut eh, u u mim l-nis u l-istess kondizjonijiet li l-omem żmien zemżemu kontra il-regoli. Aħna għana video kol pra provata dan. Għaddar boħra din il-persuna reġa ħareġ bi pleċ u u nħeles. U għalek dan na jurina bitxar kif din tista' twasna problemi ta' drittijiet tal-bniedem. Tinja xi ħaġa illi persuni huma bħasbin fem dwarha grupp tagħna qegħdin qegħdin Eh, jittamaw fil-kommissjoni. Nistaw nkunu proporzjonati għonek, nistaw nfukaw fuq il-prinċipju ta' proporzjoni U naraw li dak li kun rinata id-dritt illi kontesta EAW fil- ka fil-stat illi jinħareġ kif ukoll is-stat fej jitiġi implementat Għanek t-tkemmu dwar pajjiżi fejn għandek il-ħabsijiet li għandhom eh, il kondizjoniet li morru kontra il-dritt tal-bniedem, inumani u eh, għalek eh, dawn huma affarijiet li ma jistgħux jibqgħu għaddejjin. Grazie Sur Kirkop. Zewġ minuti, Kommissarju ħadd ma jista' jinnega il-patt pożittivi li kellu li jgħidabilju e fuq il- kriminalità transkonfinali għaliex dan kontribwix ġi kontribwit għal dan l-luf ta' kontrabandisti, pedofili u supraturi, u l-bqija. Dan din, din kienet ta' imprezzabili dan istrument għaliex meta nqisu il zdida fil-rejati transkonfinali iżda izda ma kien hemm l-intenzjoni li dan jiġilet reati żgħar pal pereżempju li tisraq eh, ħanżir jew ċikkolata jew xi imma hawnhekk l-ebda e, Hemm ħafna gruppi politiċi jgħidu li aħna għandna bżonn nirġu nirrevedu, nirrivalwaw u kemm bżonn nemendawha. Proporzjonalità l-ħarsien u r-rimedju kollettiv dan għandu bżonn jintuża. Meta nikon nitkellem fuq la eiw li huwa msieħeb tal-EAW huwa importanti li ma nerġgħux nagħmlu l-istess żbalji. Aħna rridu nfassu din il-leġiżlazzjoni ġdida milli nafu nkunu nafu eżattament x'inhu huwa l-ixkil. Kien hemm wisq eżempji ta' kondizzjonijiet li huma taħt il taħt taħt standards maċċettabli. Um, Kien hemm wisq vittmi ta' żbalji u aħna qegħdin inkomplu naħdmu fuq li jew u wis nibżar li seflettant il-bażi s-sissin li uh, huma l AW um, għan mhumiex sodi biżejjed u aħna irridu nerġgħu niksbu fiduċja f'istrument u nużawha biss għal reati l-iktar serji waqt li nigarantixxu u li nżommu l-iktar standard u li fl-użu tiegħu. Grazzi. Mr. Kirkop. Uh, Gran. Sur Kirkop taċċetta karta blu. Nishti insaqsi l-onorevoli membru illa għaliex qed jgħid li hemm bżonn studju mill-ġdid u rivalutazzjoni tal-EAW imma semma l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea u għali li di tista' tmur pass il-bord imma Tajja li najdu li meta il-ministru tagħna daħlet eh, fil-karika l ħagġa li għamlet kienet illi nista ma nistawx nħilsu minn din il-bicċa leġislazzjoni għax diħa tkun suġġetta għal maġġoranza kwalifikata bħala votazzjoni u l-eżitu finali u għax ħaġa li aħna ma nistawx niddeterminaw. Allura di forsi hija speċi ta' double speak minn naħa ta' Tories Ingliżi Grazzi. The position regarding il-pozizjoni dwar il-gvern Ingliż għal kemm għal EAW kif kollha l-investigazzjoni Ewropea hija li ju mandom ċertu obbligu li jagħmlu dak illi ju l-aħjar għar-Renju Unit dak li għandu x'jaqsam ma' reati transkonfinali aħna konna vittmi ta' terrorizmu kif jaf l-onorevoli membri jina żgur illi ju żgur li jaqsam miegħi id-determinazzjoni tagħna biex aħna neħilsu darba dejjem minn daw ir-reati u l-mod kif u l-aħjar mod kif naslu għal dan huwa billi naħdmu b'mod fuq livell transkonfinali li l-investigazzjoni Ewropea hija mod hija waħda mill-lotot li għandna fidejna. Ovvjament di mhix l-aħħar kelma li rrid li għandna u hekk huwa dettall tal-ordni. tal ordni ta' investigazzjoni Ewropew u l naraw li di taħdem tajjeb e, e, id fit mal li jgħidabilju u aħna determinati li aħna e, nifacċaw il-problema tal-reati u kriminalità transkonfinali u jina nispera ħafna illi l-onorevoli membri li għamil dik il-mistoqsija jaqsam jgħaj dan il-ħsieb, grazzi. U issa il-kelma minnaħat tal-Kunsil il-Ministru Jori. Grazzi, Signora President, Komissarju, Onorevoli Membri l-EAW saret wieħed mill-istrumenti l-iktar ta' suċċess li ġiet adottata fih dan l-Unjoni Ewropea u allura jiena grata ħafna li aħna bdejna dan id-dibattitu. Il-Kunsill għamel ħafna ta' ħafna attenzjoni f'da fuq dil-kwistjoni permezz anka ta' evalwazzjoni tal-applikazzjoni fil-prattika ta' dan l-istrument illi fil-fatt sar fost l-istati membri kollha fuq perjodu ta' tliet snin. L-vantaġġi ta' din l-arrest warrant huma huma e, ħafna ħafna iktar minn xi inkonvenjenti li jista' tanqala. Is-surrender times is sender Times naqsu mal-Ewropa kollha bejn sentejn tliet snin għal xi sentejn għal xarejn jew anka tlieta. U dan u li AW jew kol tweġiba għal mobilta transkonfinali li jista' ikolna llum. Waqt li seta kien hemm e, e, każijiet fejn li AW ntuża tal e, affarijiet żgħar hekk sejħa petti, huwa huwa responsabilità ta' kull pajjiż li jiddeċiedi li AW għal xiex tiġi użata li AW hija sistema ġudizzjarja sħiħa. Li AW hija dejjem ibbażata fuq deċiżjoni ġudizzjarja fil-pajjiż li jkun ħariġa u hija responsabilta wkoll għall-awtorità ġudizzjarja li tiddeċiedi fuq il jw jekk ikun hemm problema ta' proporzjonalità di mhijiex ikkawżata mill-istrument minnu nnifsu mill jw mid-deċiżjoni qafas tagħha, imma huwa hija riżultat tal-politiki differenti fl-Istati membri dwar il-kriminalità il-Kunsilla mela ċara illi f'każijiet fejn ma jkunx fejn jkun hemm detenzjoni ma tkunx propjata li AW m'għandix tintubża. Il-Kunsill ukoll sejja il-dawk li jippratikaw tal istrument biex jieħdu parir u jikkonsidraw fuq l-użu ta' alternattivi għal l u jieħdu kont tal-efficienza ġenerali tal-proċeduri kriminali dawn l-alternativi jistgħu jkunu pereżempju l-użu tal-istrumenti inqas serji ta' assistenza reċiproka permezz anka ta' video conferencing jsejħu għal xħad biex japplika permezz ta' e, eh, samens kif ukoll il-ħolqien il ta' ta' post apposta fejn jiġu fejn jintlaqgħu daw in-nies kif ukoll pini oħra. Imma dawn il-valutazzjonijiet għandhom isiru dejjem mill-pajjiż li toħroġ mill-awtorità anzi li toħroġ li AW dwar prosekuzzjonijiet u sentenzi finali għandhom ikunu responsabilità tal-pajis li kun ħareġ il-warrant. Mhux hekk biss m'għandniex wieħed jinjora l-vittmi f'ħafna mill-każijiet il-vittmi tal-offiża ikunu fil-pajis li jkun ħareġ il-warrant u mhux fil-pajis li jkun irċieva din il-warrant allura niproteġu id-drittijiet tal- għanna niproteġi l-vitmi. Meta jkollok ġustizja li d-dum ma seħ, din ma tkun ġustizja xej. Anka l-vitmi huwa dritt tal-vitma illi il-ġuri jew il-kawza l-qorti issir kemm jista' jkun malajr. U allura għanna niproteġu daw id-drittijiet Is-soluzzjoni għall-prinċipju ta' proporzjonalità ma jkunx allura li nibdlu l-fundamentali tal-tħaddim tas-sistema tal-EAW illi fil-fatt eh, tejbet is-sistema ta' tradizzjoni dwar id-dritt ta' difiża l ħaġa nixtieq nirremarka li kontrarju għall tradizzjoni li jgħid e hija sistema ġudizzjarja sħiħa illi fil-fatt hija diġà garanzija kbira li AW dejjem tkun deċiżjoni ġudizzjarja fil-pajjiż li jkun ħareġ li AW u jisir biss permess ta' deċiżjoni minn qorti. Il-persuna dejjem tkun tista' tkun f'pożizzjoni teżerċita id-drittijiet tagħha fil-pajjiż li tkun fih fej jisir il-kas. U dim il-qorti dan huwa dejjem skont il-kazistika tal-qorti ta' Strasburgu ta' drittijiet tal-bniedem. Din ma jfisix li persuna li kontra tagħhom tkun ħareċ EAW miex u mandux tkun tista' teżerġi ta' drittijiet tagħha fil-pajjiż eżekutur. Id-direttiva 2010 64 tal-20 ottubru tal-2010 tagħti eh, lok għal traduzzjoni fi, fi proċeduri kriminali f'dak għandu xasamma li għajtabilju, mux hekk biss, imma aħna kontenti bil-fatt li l-aħħar proposta tal komissjoni dwar id-drittijiet tal-informazzjoni fi proċeduri kriminali tagħti loka dritt ta' informazzjoni bil-miktub eh, fil-proċeduri tal-EAW kien hemm tħassib espress fuq l-EAW illi ma twassalx għal b'mod automatiku f'dak li għandu xasamma sistema ta' Schengen imma CIS hija mezz ta' trasmissjoni tal-EAW fl-aħħar tal-ġurnata u għal hija l-awtorità li tkun ħarġet li AW illi tista' tneħħi li AW f'każijiet fejn stati membri jirrifjuta wara proċeduri ġudizzjarji li jirrispetta EAW il-persuna tkun rilaxxata. U għacċar jekk li AW e tkun finali li il-persuna in kwestjoni ma tkunx tista' tiġi arrestata permezz ta' dak l-arrest. Imma kull rifjuż ta' rikonoxximent tal-EAW ma jfissirx li l-EAW tkun spiċċat dik li AW e tkun għada marbuta ma dik il-persuna li għalija tkun ħarġet. Dan m'għandu xejn x'jaqsam ma' sistema tal-EAW per se, per eżempju, dan huwa l-każ ukoll tas-sistema tas-tradizzjoni fl-axħar xi ħaġa fuq il kundizzjonijiet fil-ħabsijiet. Dan ovvjament hemm lok għal titjib imma dan mhuwiex suġġett li huwa speċifiku għall-implementazzjoni tal-EAW. Hija responsabilità tal-awtoritajiet tal-istati membri individwali li jassiguraw ruhom il-kondizzjonijiet fil-ħabsijiet ikunu ta' ċertu livell kemm jekk jekk membru jekk akkużat ikun ġie permess ta' jgħidu kemm jekk le. Grazzi ħafna. Grazzi lill-Ministru, naddu l-kelma sa lill-Kummissarju Reding jekk jogħġbok. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Sinjura President. Forsi tafu li l-Kummissjoni adottat rapport dwar it twetti tal-mandat tar-rest fil-11 ta' April din is-sena Dan ir-rapport jiffoka fuq l-aspetti essenzjali tal-operazzjoni tal-mandat ta' rest jisħa għall ewwel darba sa minn dana daħal fis seħ jannar 2004 mhux biss is-suċċessi iżda wkoll in-nuqqasijiet. Diġà intqal ħafna dwar is-suċċessi u allura xtaqt nisħaq illi bejn l-2005 u l-2009 kważi 55,000 mandat ta' Rest Ewropew ħarġu 12,000 ġew eżegwiti. U f'dak iż-żmien 60% tal-persuni mitluba aċċettaw li jgħaddu il proċess madwar 14 ta' 17 il-jum. Il-medja ta' jum għal dawk illi maċċettawx kien 48 jum. Dana u kol u hija xaġa tajba meta nqablu mal-pożizzjoni tal-mandat ta' qabel kena eh, il-perjodu ta' sena. U ovvjament allura dana saħħaħ il-moviment ħieles tal-persuni. U għalek naħseb eh, li l-koll naqblu illi l-mandat tar-rest huwa għodda importanti biex naqbdu il-kriminali sabiex is-sistemi kriminali tagħna jkunu aktar effettivi kienet xi ħaġa li kienet essenzjali ħafna biex eh, naqdu gruppi ta' pedofili, attila u terroristi. U għalhekk hija dan il-mandat. Iżda u dan huwa moviment riċenti. Rajna sa mill-2007 illi numru ta' mandati ta' arrest li ħarġu kiber u f'xi każijiet dana qed jintuża f'mezz proporzjonali sabiex anki jenqabdu eh, persuni akkużati minn reati żgħar, trasgressjonijiet. U dana ovvjament jagħmel ħsara lil leġittimità ta' dan eh, din il-odda ta' għalfin reċiproku. U għalek din hija raġuni għalfejn il-Kummissjoni edha titlob għall-azzjoni. L-ewwel net, il-Kummissjoni titlob lill-Istati membri sabiex jeżerċitaw testa proporzjonalità meta huma jitolbu mandat tar-rest biex huma jimlew in-nuqqasijiet fejn il-leġislazzjoni mhijiex f'konformità mal-qafas eh, legali fit-twaqif tal-mandat arrest. rest Nitolbu l-Stati membri wkoll dawk li pratikaw fil-qasam bħal prosekuturi ma joħorġux mandat għal trasgressjonijiet biss u allura aħna se waslu linji gwida, handbook, biex kulħadd ikun jaf xinuma il-linji li wieħed irid jieħu fuq dan il-livell. Senris u kol proposti sa qabel l-aħħar ta' din is-sena sabiex inkatru it-taħriġ għall awtoritiet tal-Pulizija, ġudizzjarji dawk li pratikaw fis-settur dwar l-arrest, mandat arrest biex bekk ikonna konsistenza u effettività fil-mod kif huwa jiġi imwetta. U anki kun hemm aktar arfin dwar is-salvagwardi il-ġodda Ewropej għad-drittijiet proċedurali. Issa, dwar is-salvagwardi għal dawn id-drittijiet proċedurali. Ir-rapport jirrifletti u kol l-importanza ġenerali tal-drittijiet fondamentali u l-fiduċa reċiproka fi sistemi ġudizzjarji ta' kull pajjiż. U allura il-Kummissjoni bdiet twaqqaf dan, dan il dawn il-proċeduri biex bekk ikunu disponibli għal dawn il-persuni illi qegħdin jinżammew. Per eżempju, regoli minimi għal dritt ta' traduzzjoni u interpretazzjoni li ġiet adottata fl-2010. Id-dritt għat tarif dwar id-drittijiet, ġviri l-ittra ta' drittijiet li dal-waqt se jkun naftajim dwaru. Il-Kummissjoni adottat u kol it-tielet proposta dwar dawn id-drittijiet proċedurali biex niżguraw aċċess għall-avukat id-dritt ukoll illi jkun hemm persuna oħra, tielet persuna notifikata meta l-persuna ma tkunx aktar ħilsa. U hemm ukoll dispożizzjoni għal aċċess għall avukat kemm għal stat taħruġ kif ukoll tesekuzzjoni fil-każi ta' mandat tar arrest Ewropew. U allura dawn id-drittijiet proċedurali kollha japplikaw għal mandat tar-rest tar-rest Dawn il-miżuri huma mfassla biex bekk ikun hemm possibilità illi l-evidenza qed tinġabar ehm, u mhux biksur tal-drittijiet fundamentali ta' dak li huwa suspettat. Sur President, jiena xtaqt inwieġeb il-mistoqsija eh, speċifika li tqajmet mill-awturi. Il-Kommissjoni ma tafx b'xi evidenza illi talbiet ta' Svezja lejn ir-Renju Unit biex jiġi imċedi sur Assange għal allegazzjonijiet ta' reati sessuali jindikaw illi l-mandat ta' arrest Ewropew bħala sistema qed tintuża għal skopijiet oħra ċediment taħt dan il-qafas ta' deċiżjoni tal-Kunsill hija proċedura ġudizzjarja fejn il-gvernijiet mandomx possibiltajiet illi jindaħlu fil-proċess. Fil-kas speċifiku imsemmi hawnhekk fil-Parlament, il-proċedura ġiet trattata mir-Renju Unit kif ukoll l-awtoritajiet tal-Iżvezja mingħajr l-intervent tal-gvernijiet. Il-mistoqsija l-oħra issa dwar eh, l-estradizzjoni possibbli lejn l-Istati Uniti xtaqt nisħaq illi mistoqsija għal dak li għandu x'jaqsam situazzjoni bħal din hija twasalna biex ngħidu li aħna ma nafux dwar dawn it-tip ta' talbit, Iżda jekk ikun hemm talbit ta' dawn dan it-tip dan irid iseħħ bil-konsens tal-istat membru li jrid iċċedi l-persuna. Renju Unit dan il-każ għaliex skont artiklu 28 tal-deċiżjoni qafas tal-Konsill Meta persuna tiġi mċedija skont il-mandat tar-rest, din m'għandix tiġi estradita għal tielet pajjiż mingħajr il-kunsens tal-awtorità kompetenti tal-istati membri illi ċedew il-persuna u allura dana biss biex nisħu il-bażi ġuridika tal-kwistjoni iżda wkoll eh, irridu ukoll narfu illi dinja bis biss eh, suppożizzjoni għaliex fil-karta u fil realta m'għandna xejta dan it-tip. Grazzi ħafna lill kummissarju Issa nisimgħu il-femiet tal-gruppi politiċi. Issa għandna s-sordijas demera fisem l-EPP. Grazzi ħafna, President. Dan il-mandat arrest tal-ija huwa strument essenzjali biex aħna niġġieldu it-terrorizmu, il kriminalità organizzata fost l-oħrajn. Huwa din hija miżura importanti ħafna għaliex tejn il-kooperazzjoni sabiex naħdmu flimkien fil-liġi penali permezz tarfin reċiproku. Ovvjament, huwa strument utli immens, iżda ma rridux ninsew illi hemm id-djufijiet l istrument ukoll. Kif semmit ukoll il-Kummissarju Redding? Din hija xi ħaġa li mhux biss insibu fir-rapport tal-Kummissjoni tal-2001, Iżda anki fir-rapport tal-2005-2006 dawn id-djufijiet allura rridu nsibu soluzzjoni għalihom. U nittrattaw ukoll il-prinċipji fundamentali Issa dan il-mandat għandu żewġ elementi. Ir-rifjut jew ir-rifjut ta' ċediment. U allura hawnhekk qegħdin naraw illi għandna 54 każijiet u ta' ċediment u persuni illi ġew trasferiti dawna laħqu 12.000 u allura qegħdin nitkellmu dwar garanziji żgħar iċċediment tal-persuni u għanna u il proċess tal-ħruġ tal-mandat. U għallura, għawnek għanna element essenzjali u għallura għal dan ir-raġuni jiena xtaqt nisma' l-Kummissarju Redding. Tajdinna xi ħaġa dwar il fat li stati membri se jkollhom jittrattaw din il-kwistjoni mod proporzjonali fejn jidħol l-użu tal-mandat għal trasgressjonijiet. Issa, Hemm figura waħda li ħarġet minn dawn il-mistoqsijiet. Kull mandat ifisser illi qegħdin nonfqu 25,000 euro għal kull proċedura. Din hija xi ħaġa li semma mħallef mill-Irlanda. U jiena nixtieq ngħid il dan li mħallef jiena ma nemminx din il-ħaġa. Tini l-evidenza ta' kif wasaltu għal din iċ-ċifra. U allura President, jiena nħoss illi il-mandat għandu jibqa' kif inhu u mill-ġdid jiggarantixxi proċeduri tajbin ħafna fil-liġi. Grazzi Blue Card mill-Onervali Dartmouth. Taċċetta, Sur Demera, Iva, l-Onervali Dartmouth. Is-Sur Diaz Demera, jaf? l-estradizzjoni ta' tip fast track ġiet infermata bħala trattat bejn Renju Unitu Spanja fil 2003 qabel il-mandat tal-Est Ewropew u s-Sur Diaz de Mera jikkonsidra illi din hija xi ħaġa aħjar bħala mezz kif nitrattaw reati seri aktar milli nużaw il-mandat tal-Est Ewropew bil-problemi kollha tiegħu li qegħdin nisimgħu dwarhom illum? No, no, querido creo... Le, kollega, jena inħoss illi il-mandat huwa għodda aktar utli, aktar adattat biex nittrattaw dawn il-forum differenti ta' kriminalità li semmejna. Il-Kummissarju Redding diġa semmit u nenfasizza dan il-punt illi E, l-ordni ta' tradizzjoni tista' tkun temporanja għal sena biss iżda minn naħa l-oħra mandat tar Ewropew irid jiġi eżegwit ferbajn jum fejn l-estradizzjoni minn naħa l-oħra tieħu aktar żmien. U allura l-mandat tar Ewropew huwa ħafna aktar affettiv biex nittrattaw il-kriminalità u terrorizmu. Grazzi ħafna issa għanna s-sur Moras fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi. Is-sitwazzjoni għal grupp tagħna huwa ċar, smajna fuq naħa waħda mill-Kunsill illi jekk il-EAW jiġi esegwita kif suppost mot effettiva u mhux każijiet trivjali il-vantaġġi huma ħafna ħjar mill izvantagġi u allura il-Kummissarju spjegat x'inhuwa dan il-rapport kredibbli serju li jgħidilna jekk aħna nistgħu nitrattaw każijiet trivjali jekk aħna nistgħu nittrattaw il-garanziji proċedurali il-EWAW jibqa' mezz tajjeb ħafna kif naqbdu kriminalità eh, organizzata u kriminal u naraw ukoll li fil-kostituenza tiegħi ta' Londra badna dawk illi provaw jagħmlu l-bombi fil 2005 u rajna L-effett simboliku ta' dana kollu ġifiri il-mandat Rest Ewropew tassew jaħdem. U allura il-grupp tagħna jgħid xi ħaġa ċara ħafna hawnhekk qegħdin f'sistema fejn għaddu mir-rapport għall-azzjoni. U issa għandna sitwazzjoni fejn għandna żewġ każijiet b'saħħithom in-nuqqas ta' proporzjonalità maħni sen solvu għadin il-ħagġa mill malada u jina nifraħ li kommissarju tal-li semmit il-taħriċ biex nizguraw illi E, da ma jkonniex ħafna każijiet e, trivjali u dawna jistgħu joħol ovvjament problem ta' kredibilità għal mandat. Iżda jiena qed nirreferi hawnhekk għall-istati membri kollha jridu jgħinu sabiex immexxu il qoddim il-garanziji proċedurali jiġifieri iż-żmien ta' ħarsin ta' qabel ma jinstema' l-każ dawn huma situazzjonijiet li tassew joħolqu il-problemi għal għodda li tista' tkun effettivek tiġi mużata kif suppost. Iżda l-aktar għadma jibza se tkun illi jkollna situazzjoni indaqs għal dak li għandu xaqsam drittijiet ta' difiża proċedurali. U aħna pala grupp allura nitrattaw b'ċerta serjeta il-kwalità u l-ħeffa tal-leġislazzjoni li għanna bżon biex niskuraw li l-mandat ikun effettiv biex naqbdu kriminali seri u il-kredibilità tal-mandat ma jridx jitnaqqas minn kazi trivjali u minn nuqqas ta' sitwazzjoni ndaqsa l kulħadd. Aħna nemnu li allura li għaw l-impen iżda rridu noqogħdu attenti, partikolarment tal dawk il-stati membri meta huma jitolbu għal-mandat iżda minnaħa l-oħra forsi mbagħad huma ma jwettqux l-azzjonijiet biex ikonna l leġislazzjoni biex tassew ikonna sitwazzjoni ndaqs. Grazzi. Grazzi ħafna għanna blue card issa l-Onorevoli Batten. Sur Maras, tixtieq twieġeb? Iva, Onorevoli Batten, jekk jogħġbok. Xtaqt tinsaqsi Claude, semmejt nuqqas ta' proporzjonalità, eċetera, naqblu dwar dan, iżda issa punt li rridu eh, nittrattaw xaġa li ninjoraw hawnhekk hija illi il-qorti ma jistax iqis l-evidenza prima faċċa tal-persuna u jeżerċizza diskrezzjoni jekk għandhom xi estraditi jew le. U għandna ħafna kostitwenti affettwati minn din il-ħaġa każ ta' Andrew Sinju, jina kont fil-smiħ tal-appell u smajt l-imħalfin, jina rajt li huma raw li ma kienx hemm evidenza kontra dan it-tifel, l-evidenza kienet kontradittorja, l-istqarrijiet inħolqu mill-pulizija kienu jidru allura u allura Inti kif tindirizza problema bħal din il-fatti li rati ma jistawx jisu l-evidenza prima faċa jew in-nuqqas tagħha għal dak li xaqsam persuna akkużata iva mistoqsija hija ċara nittama wkoll illi konna tweġiba ċara iva irrit ikun hemm evidenza prima faċe, ma nistgħux inwet u arrest mandat arrest mingħajr l-imħalfin ma jifmu x'inhuma il-fatti tal-każ. Fil-każ ta' Andrew Sinju, il-problemi eh, Honorable Batten kienu il-problemi proċedurali, iż-żmien ta' zamma u sistema tal-rati, e, sistema tal-rati wara inti allura kontet titkellem dwar il-żmien wara il-mandat tar-rest. Għammek għanna problemi u għedin niprovaw eh, aħna nittrattaw dawn il-problemi illum f'dan il-dibattitu. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss l-onorevoli Griesbeck fisem l-alde. Grazzi ħafna. Id-dibattitu li kellna qabel kienet waħda emozjonali ħafna, kellna ħafna passjoni, iżda hawnhekk għandna aktar konsensus. Ħadd mhu qed jitfa' dubju fuq l-effiċenza tal-mandat tar-Rest Ewropew innaqsu żmien tal-żmien proċedurali u niżguraw illi niġġieldu kriminalità b'mod effettiv. Iżda minkejja dan, il-mandat hekk kif inhu użat bħalissa wasal għal xi problemi. Abbużi fil-prassi pereżempju meta wieħed joħroġ dawn il-mandati għal reati żgħar, min jissenot insemmijom issa, iżda hemm xi eżempji ta' daħ ta' persuni li pereżempju serqu rota. U kellna wkoll kwistjoni ta' detenzjoni, perjodi sproporzjonali ta' detenzjoni, kena sospetta li kienu sospettati li kienu innoċenti u anki l-appelli kontra l-mandati. Issa xi snin ilu fil-grupp aħna tkellimna dwar salvagwardji għal salvagward għall-inforzar infurzar tal-mandat. Sinjura Kummissarju. Inti war nofsinhar għet li xtaq tittejjeb il-proċedura bit-twaqif ta' linji gwida. Jina ħadd pjaċir nisma' dana kollu linji gwida wkoll għal persuna li jiġu miżmuma. Jina nilqa' din il-ħaġa li xidir li l-mandat tar Ewropew hija xi ħaġa li ċittadini Ewropej tagħna jifmu, jifmu tajjeb ħafna u għalhekk għandna test tal-Ewropa biex turi tassew x'tista' tagħmel meta niġu biex nikkonsolidaw il-ġustizzja fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Signora Grisbeck, issa jmiss sur Zjobro. Grazzi ħafna, Sur President. L-Istati Membri tagħna għandna bżonn għodda effettivi sabiex niġġieldu kontra l-kriminalità, speċjalment ir-reati kriminali ġejjin minn kriminalità organizzata. Importanti li narfu l-fatt li l-mandat tar-Rest Ewropew wieħed minn dan l odda li l-ġudu kontra kriminalità organizzata. U l-ċittadini Ewropej din jibbenefikaw minn dan l-istrument minħabba ħafna kriminali li qed jieħdu vantaġġ minn dan il mobilta minn dan id dritta ta' sabiex ikunu jistgħu jagħmlu reati kriminali u jevitaw li jitresu quddiem is-sistema ġudizzjarja jekk ikoll ikun hemm bżonn. Jena naħseb li għatajab ħafna li għanna dan l-istrument li jgħat jaħdem tajjeb iżda għanna u ukoll naraw li jaħdem tajjeb minħabba li kull strument għandu l-vantaġġi u l-isvantaġġi tiegħu aħna nixtiequ li nippruvaw intejbuh kemm jista' jkun u forsi rridu nippruvaw nirristrinġu l-applikazzjoni ta' dan il-mandat għal traskrizzjonijiet żgħar illi għalihom ikun impost pieni minimi. Għanna karta blu minna naħat s-sinjura Ledford, minn Bernassa Ledford. Iva, jiena nixtieq insaqsik xi ħaġa minħabba li inti rappreżentant tal-Polonja dwar dan il-komment li qed fuq traduzzjoni minħabba li naqbel miegħek. Inti dejemet li fil-Polonja huwa eżempju ta' pajjiż fejn m'hemmx l-ebda limitu limitu dwar meta jinħarġ mandat ta' arrest Ewropew. Kienet mitqisa li ehm, aħna nsaqsu l-sistema ġudizzjarja jekk din kwistjoni kienx mitqisa qabel ma jinħarġ mandat ta' arrest Ewropew, anka pereżempju fil-każ ta' traskrizzjonijiet żgħar. Nixtieq ngħid li napprezza ħafna illi hemm ħafna Pollakki fir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn nafu li ħafna minnhom mhumiex kriminali iżda aħna xorta waħda nirċivu ħafna mandati ta' arrest Ewropew. Grazzi ħafna jiena nixtieq infakkarkom li kellkom 30 sekonda bissa mistoqsija 30 sekonda sa biex twieġeb sur ġobro. Grazzi ħafna li din mistoqsija Baronessa Lotferdiva u veru u aħna nafu il-problema x'inhi u inti semmejta din il-problema, l-rati pollakki qed jippruvaw ikunu rigorużi u xi kultant ikunu stretti wis u qed iqisu l-fatt li hemm ħafna eh, Pollakki li qed jgħixu f'Londra u kien hemm ħafna każi ta' mandat ta' arrest Ewropew li nħarġu li naħseb li tkun ħaġa sewja ħafna jekk il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li jistgħu jipprevjenu li dan il-mandat ta' arrest Ewropew jintuża anka dawn it-traskrizzjonijiet żgħar ħafna. Grazzi ħafna sanna s-Sinjura Sargentini fi san partit tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kontenta ħafna illi smajt il-mistoqsija ta' Sinjura Latford minħabba li dan kien eżattament dak li xtaqt ngħid. Jiena kont il-Polonja l-ġimgħa li għaddiet u kont preżenti fil-proċedimenti legali ta' Sur Mill li huwa ċittadin Olandiż u intbat il-Polonja minħabba każ li murura snin design għal ftit jiem u nżamm fil-ħabsa kemm ma tlaħaq ftehim bejn l-imħalfin taż-żewġ pajjiżi u u kellu xi ftit problema minħabba illi instaqulu xi affarijiet minn u Ġifiri mhix kwestjoni ta' kif qed ikun implementat il-mandat tar-Rest Ewropew, iżda qed nitkellmu wkoll fuq il kondizjonijiet Xi kultant ma jkunx possibbli li nibatu l nies f'ċertu pajjiżi u din hija kwestjoni li hija marbuta wkoll ma l-imħallef stess, nħabba li huwa l-imħallef illi jista' jiddeċidi jekk il kondizjoni ta' detenzjoni mhumiex umani jew le u jekk dawn ma jkunux u jista jappella skont l-artiklu 3 tat Trattat Ewropew ta' Drittijiet tal-Bniedem u ma jarrestax lil dik il-persuna. Aħna edna illi il-pajjiżi tagħna rridu jkunu diskreti fl-użu tal-mandat tar-rest Ewropew. Jiena naqbel ma' dan, iżda jiena naħseb li xorta waħda għandu jkun possibbli illi ngħidu għal ċertu każijiet aħna maħniex ħa ikun hemm ma jkunx hemm ċediment, ġifieri irridu naraw. Is-Sur Stranov, mistoqsija. Iva, grazzi, naħseb li inti qed titkellem fuq l-istess każ li fil-fatt tissemma xi ftit minuti ilu. Jiena nixtieq illi nsaqsik l-istess mistoqsija li xtaqt nistaqsi ftit minuti ilu, ma ma kellix ċans. Meta qed nitkellmu fuq każijiet bħal dawk li inti qed tiddeskrivi, jekk jogħġbok semmi l-isem tal-persuni speċifiċi u jiena nixtieq li inti tgħid l-isem ta' persuna minħabba li drittijiet tiegħu kienu miksu. Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd eerder ook genoemd, misschien Mux segret, l-isem tġa semma forsi kien hemm problemi bil-pronunzjament. Kor Kordesukon huwa ismu u kien hemm ukoll Olandiż ieħor su Hochner u sur Deselkun mhuwiex qiegħed jistħi u jixtieq li sistema tal-mandat tal-Est Ewropew tinbidel u jixtieq li tkellem anke fil-pubbliku dwar dan. Grazzi ħafna sa' Mr. Sur Trianda Filidis. Grazzi ħafna Iva, ħafna affarijiet li jistgħu jintqalu dwar il-mandat tar-Rest Ewropew u l-implementazzjoni ta' dan l-istrument. Hemm ħafna affarijiet li diġà kienu semmew mill-kollegi u jiena nixtieq inni nifoka fuq lat partikolari ġifieri rispett ta' drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet ġudizzjarji. L-individwi li kienu akkużati jew suspettati għandhom ċertu drittijiet, però dawn irridu wkoll jitqiesu Aħna nafu illi il-kondizjoni ta' qabel detenzjoni huma importanti ħafna. U r-raġuni hija minħabba illi jgħat jittieħed u jitqis li huwa ovvju illi dawn huma affarijiet importanti fil-pajjiżi tagħna, iżda dawn ma japplikax f'kull pajjiż. Pereżempju, l-interpretazzjoni hija differenti, dritt tas-silenzju huwa interpretat b'mod differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor. Allura, sur kummissarju, sir komissarju, inti x'tissuġġerixxi dwar dan inti tappella li jkunu rispettati drittijiet universali tal-bniedem dak għandu x'jaqsam il-fażi ta' analiżi u eżaminazzjoni tal-każ jew kif huwa l-każ fl-Irjan Unit u fl-Irlanda jew kellha dawn l-individwi jitħallew barra kompletament mill-istampa. Jiena naħseb li dawn il-kwistjonijiet iridu jitqisu naturalment imħallef irid jiddeċiedi jekk individwu jistax jintbagħat fil-pajis li qed jitlob li bat il-mandat ta' arrest għalih u ma nafx jekk dan jistax ikun jissolva wkoll fil-qafas leġislattiv jiena naħseb li dan kollu rrid jagħmel parti mill-mandat ta' arrest Ewropew. Grazzi ħafna issa s-Sur Dartmouth. Iva, fid-dinja Anglo-Amerikana l-għan prinċipali tal-liġi u li ħares lill persuni minn arresti inġusti u li wieħed jintef ħabs bla bżonn. Jien naħseb li fl-Ewropa, speċjalment tal-pajjiżi eh, tal-vant nafu li din mhijiex priorità u hija redikola jekk aħna noqogħdu li pretendu li dan mhuwiex il-każ. Issa skont il-mandat tar-Rest Ewropew, kulħadd jista' jintbagħat fil-pajjiż f'pajjiż ieħor, pereżempju skont il-liġi Bulgara u m'hemmx xi ħaġa li gvern tal-ċittadinanza tal-persuna partikolari tista' tagħmel xi ħaġa dwar dan. Jiena naħseb li dan huwa attakk ieħor għall-libertajiet tal- ċittadini tar renju Unit, jiena naf li liberali demokratiċi jsejħu lilhom infushom il-partit tal-libertajiet ċivili, iżda l-impenn li għandhom dan il-partit jieqaf kalej u jaqaf hemmhekk. Grazzi ħafna l-Baronessa Latfer tixtieq issiq mis saqsi mistoqsija kjoġbok Baronessa. Mikrofonu kjoġbok. Is-Sur Dartmouth jaf illi kienu l-liberali demokratiċi bl-appoġġ ta' partiti oħrajn fil-Parlament tal-Unjoni Uniti li jirnexxilhom idaħlu fl-att ta' statuzzjoni li jimplementa il-mandat tar-rest Ewropew seta illi huwi l-imħallef jista' jirrifjuta il-mandat tar-rest Ewropew jekk id-drittijiet fil-fatt tal-persuna ġurnata jkunu miċħuda jina inħares lejn Sur Kirkhop minħabba li hu kien wieħed mill-imsieba tiegħi meta kont nagħmlu fuq dan. Jiena naħseb li intom tidu tisqu iktar fuq il-fatt li tidu tipperswadu li rati sabiex fil-fatt jużaw l-artiklu 31. Jiena fil-fatt fassalt din l-emenda. Mr. Dartmouth. Erġib dam il-bidu kjoġbok, x'ma smajnikx. Xejn minn dak li għattinti ma dajjef il-kritika ta' dak li jiena u oħrajn li jaħsbuha bħali qegħdin jgħidu. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi intom inti u oħrajn bħalek se nżbal jekk drittijiet ta' traduzzjoni kif suppost jistgħu jisolvu din il-leġiżlazzjoni illi mimlija żbal jirjiet tħassar ħafna mill-ħajjiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Sur Bronze. Iva, naħseb illi il-mandat ta' Ewropew għandhom ħafna affarijiet in komuni mal-proċess ta' seduzzjoni Anke jekk fis-smih prinċipali l qarti ma' tqis din il-provi nafu li għasta provi fil-fatt jista' jwassal għal istituzzjoni anke jekk il-persuna tammetti il-persuna xorta waħda tista' eh, din il-proċedura ta' istituzzjoni. Nafu li hemm ukoll każijiet serji ħafna illi jistgħu eh, mhux biss dawk imma qegħdin inqisu iżda anke grati kriminali iktar serji fejn il-persuna tista fil-fatt tintbat mill-ewwel qudiem qorti ta' dawn ta' wieħed minn dawn il-pajjiżi u anke xi kultant jista' jkun hemm kundanna diretta aħna naħsbu illi l-mandat tar restorbew fil-fatt aċċettajnieh minħabba li aħna sibna li ħajkun strument tajjeb tal-ġustizzja, però minħabba illi kien hemm ħafna abbużi anke fil-każ ta' surrapi, sur Simju kif ukoll każijiet oħrajn ma eh, ma rewx li dan kien il-każ. F'dak li għandu xaqsam l-estradizzjoni kemm ħafna nies li kienu intbagħtu fajsi ieħor mingħajr ma kien hemm provi li kien hemm kriminali serju illi kien kommess fil-skont il-leġizlazzjoni tal-pajjiż illi qed jitlob dal mandat tal-Est Ewropew. Grazzi ħafna Sinjura Antonescu. Grazzi ħafna Sur President dan l-istrument ta' mandat tal-Est Ewropew huwa wieħed effiċenti ħafna. Mod tajjeb ta' kif aħna nistgħu nkomplu niġġieldu kontra il-kriminalità organizzata, naħseb li dan kien diġà provat kemm kien importanti Anka fil-każ ta' terrorizmu u kriminalità organizzata, kien hemm ħafna każijiet fejn dan l-istrument intuża wkoll għal-reati minuri m'hemmx l-istess trattament ta' l-istess tip ta' każijiet u aħna rajna li kien hemm bosta sitwazzjonijiet li ma jkunux ġusti anke tpoġġa ħafna pis fuq il-stat membru ta' eżekuzzjoni, naħseb illi l-użu sproporzjonat ta' dan l-istrument fil-ġida kontra il-kriminalità transkonfinali tista' ddajf iktar il-fiduċja u naħseb illi dan jista' ukoll dajjef il-prinċipju ta' proporzjonalità. Jiena naħseb illi għandna bżonn illi dan l-istrument ikun applikat b'mod uniformi u bl-istess mod f'kull pajjiż ħalli dritt tal-arfin reċiproku jkun imsaħħa. Jiena naħseb illi dan irid isir kemm fl-istat membru ta' ħruġ ta' deċiżjoni kif ukoll fl-istat membru ta' eżekuzzjoni. Għalhekk aħna xtaqna din insaqsu din mistoqsija lill kummissjoni lill kunsill. Aħna għandna bżonn ta' garanzija illi f'dak l-indiċċi qasam il-ġustizzja kriminali dawn eh, dan il-mandat mhuwiex jirrappreżenta nuqqas ta' fiduċja fost il-ċittadini fl-Istat Membri. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna Sinjura Redding għall miżuri kollha li hija ħadet sabiex issaħħaħ dawn il-każijiet. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Romero Lopez. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Redding. Iksur ta' drittijiet tal-bniedem din hija waħda mill-punti l-iktar fraġli li aħna semmejna, però illi aħna fil-fatt namlu salvagwardja ta' drittijiet proċedurali din hija xi ħaġa li aħna diġà bdejna nitkellmu dwarha ma nafx jekk din hi xi ħaġa illi tistax tkun sostenibbli meta qed nitkellmu wkoll fuq kondizzjoni ta' detenzjoni u ta' ħabs. Naturalment, dawn huma parti mill garanziji proċedurali naħseb li dawn jistgħu jkunu solvuti anke fuq il-livell ta' istat membri, però jekk tippermettini ngħid xi ħaġa oħra, Sinjura Reding. Wara nofs in-nar aħna tkellimna fuq trasgressjonijiet minuri meta jinstara ħanżir ehm, żgħar pereżempju jew xi rota Dawn huma affarijiet li mhumiex previsti fil-mandat tar-Rest Ewropew. Naħseb illi aħna rridu nitkellmu fuq il-kriminalità transkonfinali ma naħsibx li meta jinstara ħanżir pereżempju din hija xi ħaġa li tista' tkun mitqisa bħala reat kriminali serju. Ġifieri Sinjor Redding aħna smajna bosta eżempji differenti ma nafx kif aħna nistgħu insolvuhom, naħseb li għadna ma nafux u l-aħħar punt li xtieq insemmi sur President qabel nagħlaq nixtinajt li għandna bżonn ta' strument li jista' jkun implementat bl-istess mod fil-pajjiżi kollha. Grazzi ħafna sa' Sinjura Hawtala. Grazzi ħafna, Sur President Iva. Il-Presidenza Ungeriża qalet illi mhux lodda fih innifsu li huwa problema, iżda il-problema hija kif l-Istati membri għandhom din il-politika fil-qassam ġudizzjarju. Jina naħseb li din hija sempliċement retorika u dan kollu huwa għagidet minħabba li aħna rridu narfu illi dan kollu kien problematiku mill-bidunet minħabba li aħna konna qegħdin nġibu ruħna isna il-pajizi kollha kellhom problemi ta' proċeduri kriminali. U issa aħna qegħdin noħolqu dan kollu wara tul fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona. Jiena nixtieq ngħid li trattat eh, l-qorti ta' trattijiet tal-bniedem skużawn diġà għarfu l-fatt li f'ċertu każijiet ta' refuġġjati pereżempju aħna nistgħux nibatu li nislura fil-ħabs. U meta ħanejtu xi ħaġa dwar ċediment minħabba illi l-kondizzjonijiet u l-kondizjonijiet tad-detenzjoni. Grazzi ħafna s-sassur Grazzi ħafna, Sur President, aħna nafu illi hemm ħafna esperjenzi differenti kemm f'dak li miż żona Schengen mandat tal-Est Ewropew kulħadd għandu esperjenzi differenti iżda il-politiċi mhumiex daqshekk tajbin daqs ix-xjentisti, ix-xjentisti jgħidu meta l-esperjenza tkun waħda pożittiva illi dan l-istrument għandu jibqa' jintuż iżda fil-każ tal-politiċi u l-mandat tal-Est Ewropew aħna nafu li hemm problemi u ċertu dubji u xettiċiżmu u Sinjura Redding għamlet tajjeb meta qalet illi għad hemm ħafna problemi u kif qedna fil-fatt aħna naħsbu illi f'dak li għandux jaqsam il-mandat tal-Rest Ewropew, wieħed m'għandux japplika b'mod awtomatiku anka għad trasgressjonijiet żgħar reati kriminali minuri. Aħna irridu naraw li dawn li qed jikkommettu reati kriminali ma jistgħux jaħarbu l-sistema ġudizzjarja f'pajjiż ieħor. Jien naħseb il-mandat tal-Est Ewropew irid ikun akkumpanjat permezz ta' drittijiet anke għal dak li huwa akkużat, ġifri drittijiet ta' traduzzjoni, drittijiet ta' interpretazzjoni, u kundizzjonijiet ġusti u anka ta' detenzjoni. Jiena naħseb li dan fil-fatt mhuwiex l-istess ħaġa, speċjalment meta ikun hemm xi ħadd li jkun arrestat f'xi pajjiż partikolari tal-Unjoni Ewropea. U aħna nafu wkoll li anke minnaħa tal-Kummissjoni rridu aħna nanalizzaw ħalli naraw x'huma l-kondizzjonijiet ta' detenzjoni ħalli bekk dan l-istrument jkun important jista' jkun implementat kif suppott. Grazzi ħafna. Issur sur Stojanov, grazzi ħafna. Aħna nafu illi dawn huma koll argumenti li diġà smajna qabel min-naħa tal-kollegi tiegħi mill-movimenti patriottiċi Jiena dejjem kont argumentajt dak iż-żmien u kulħadd kien daqsxejn xettiku meta waħna konna ppreżentati bħala laqdu tal-progress. Jiena llum smajt xi ħaġa li minn minħat tal-Ministru Gjari hi qalet illi l-effettività ta' dan il-mandat ta' arrest Ewropew jgħat jiddajef, jena naf xinu għal-prinċipju li għandu jkun rispettat. Ġifiri, illi għaxra minn-nies illi huma niċenti għandhom aħjar jinħassu għaxra minn-nies li huma niċenti mill-li impoġġu persuna eh, bla raġuni fil-ħabs. Jiena naħseb illi għanna nikkontrollaw daqsxejn iktar rib is-sistema. Waħna bħala parlament, bħala koleġislaturi, leġislaturi għanna neħdu azzjoni b'tali mod ħalli il-liġi kollha iktar. Eh, Grazzi tassessu President, il-mandat tal-Rest Ewropew bla dubju huwa strument fundamentali kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata jider li fuq dan il-punt hemm ftehimu bil minn daw kollha li tkellmu bl-inklużjoni tal-Presidenza l kummissjoni Irrappreżenta wkoll ċertifikazzjoni ta' kif Il-kooperazzjoni ġudizzjali tal-pulizija fuq livell transkonfinali fuq il-kriminalità tista' tilħaq mir importanti. Tnaqsu dewmin, l-ispejjeż ukoll għandhom fil-fatt jiġu verifikati u fuq dan rridu nagħmlu aktar studju. L-fiduċja bejn l-istati membri essenzjali f'din it-tri li bla dubju hija ta' importanza kbira f'sa dan it-tant aħna rridu naraw l-istrument jiġi applikat b'mod omogenu bejn l-istati membri kollha b'attenzjoni partikolari għal krimina għal reati gravi li jisiru krimini iktar żgħar, reati aktar żgħar. Lek nix indur li kummissarju Redding u ngħidilha biex titħu sem dik li hija l-Prokura Ewropea li tista' tinkiseb imma ta' tiġi attivata u jkun hemm tip ta' verifika ta' kontroll ta' evalwazzjoni ta' tħabbir l qed issir mill-awtoritajiet ġudizzjarji. Dan huwa neċessarju il-mument ta' taħriġ aktar bir-reqqa. Il-kundizzjonijiet tal-ħabs mhumiex identiċi fl-istati membri kollha, però nittamaw li ġimgħa li ġejja l-Kummissjoni u l green Paper fil-kondizzjonijiet tal-ħabs għandhom juru u koll imġiba ulterjuri. Iġifiri, użu adattat tal-mandat ta' est Ewropew, il-mod kif jiġi użat u anki skambju aħjar ta' informazzjoni ta' taħriċ aħjar eh, anki f'dak li kif jiġu l-ġimġiba tal-imħalfin. Għaliex minn hemm aħna naħseb li nkun nistgħu nilqu l-għanijiet ta' dan istrumentant importanti għall-Ewropa. Grazzi tassew. Grazzi tassew Surja Kolino. Issanna Signora Castex. Grazzi tassew, Signor President. Kummissarju, l-implementazzjoni tal-mandat terrorist Ewropew qed jagħti qed iwasal numru ta' mistoqsijiet, kwistjoni ta' detenzjoni, jvarjaw minn stat membru għal ieħor, xi stati membri wkoll eh, niżlu verament il-livelli tagħhom meta niġu rispett tal-drittijiet fundamentali tal-bnedem fiħdan il-ħabs Umbat ukoll meta nieħdu is-6000 eh, ħabsi li jinsaf l-Unjoni Ewropea jidher li n-numru ta' ħabsin qed jiżdied għal l-mandat ta' arrest Ewropew u ħafna ħabsin jinsabu mhux fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom u għalhekk ma jistgħux jgawdu id-drittijiet tagħhom li jiġu garantiti fil-pajjiż tagħhom stess. Allura m'hemmx għan inqogħdu nikkużaw il xulxin nitfgħu l fuq xulxin iridu nidu azzjoni anzi. Fl-aħħar f'jannar li għada ma' splimkien ma' Sur Lambranidis aħna ressaqna dikjerazzjoni bil-miktub u tlabna għal armonizzazzjoni ta' kondizzjoni ta' detenzjoni fedan l-Unjoni Ewropea u anki twaqif ta' mekanizmi nazzjonali għal kontroll li kunu autonomi u indipendenti. Nitamaw din il-Green Paper inti suġġerejt, Signora Redding, ikunu edin mekk u għonti tkun tista tiġbet l-attenzjoni fuq dawn nittama li fil-futur qarib aħna jkollna bażi komuni ta' drittijiet fundamentali, drittijiet minimi li jinsabu f'ħedan l-istati membri kollha. Issa l-Onorevoli Voss. Grazzi tas Sur President. Sinjura Kommissarju, Ministru. Il-mandat ta' Rest Ewropew rina matul dawn l-aħħar snin li tassew dan strument fundamentali biex niġildu l-kriminalità U għalhekk il-frontieri miftuħa ma jistgħux jiġu użati mill-kriminali kif jixtiequ, però minkejja s-suċċessi li aħna kellna f'dawn l-aħħar seba' snin, is-sistema xorta waħda da mhix perfetta. U lanqas qed tiġi implementata kif kien il-pjan fil-bidu. Għalhekk f'rapporti reċenti id-dritt għal avukat u anki għat-tnaqqis ta' il-periodu ta' eżaminazzjoni ta' liġi u ta' investigazzjoni u anki nuqqas ta' proporzjonalità minnaħat tal-pajis li għedin jiġu jamlu la astradizzjoni daw ma' kwistjoniet li kolla jriġu jitu trattati u jitqisu b'mod sistematiku dawn l-aspetti partikolari ma ġewx indirizzati b'mod sistematiku għanna ħafna eżempji dwar dan. Per eżempju fil-kas tal-Polonja li ħarġet bl-aktar numru kbir ta' mandat ta' rest Ewropej. U dak li għanna u trib ta' automatizzazzjoni meta jinħaraġ mandat ta' arrest Ewropew dan irid ikun hemm eżukazzjoni tiegħu. Allura għandu jkun hemm proċess intermedjarju bejn l-eżukazzjoni tal mandat biex naraw eżattament x'inhu r-reat. Jekk hux tassew gravi, x'tib ta' proċedura biex nanalizzaw il-kwistjoni qabel ma noħorġu l-eżekuzzjoni neċessarja sabiex bekk ma jkollniex ħafna spejjes żejda la darba jinħareġ eh, l-ordni il-mandat tal Ewropew. Dan il-mandat irid jikkorrispondi mar-realtà koll. Grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Papa Nikolaw. Grazzi tassew, Sur President jina smajt breqqa b'interess li ma bħalu għall-interventi li saru minnħat tal-kollegi Bla dubju, aħna l kol nifmu u naraw li il ġilida kontra l-kriminalità mhix bis kwistjoni nazzjonali ma hija waħda Ewropea. L-mandat ta' rest Ewropew immarka pass il qoddim li nġildu l-kriminalità u dan jikkontribwixxi l-fat li noħolqu spazju ġudizzjarju Ewropej u anke nġildu l-kriminalità transkonfinali u banki il-ġilida kontra terrorizmu. Dan la dubju isaħħaħ il- sata tal-individwi bejn istati membri dan ġi diskuss bir-raqqa fi kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu wkoll mal-qasam ta' Schengen u aħna tajb li ngħidu li l-frontieri miftuħa mhumiex biss għall-individwi li mhumiex qegħdin hemm għall-individwi li xiequ jħarbu mill-ġustizzja hemm nies li bla dubju hemmx għandhom xi jgħidu rigward il-mandat tar-rest Ewropew, speċjalment dak li għandu xi jaqsam nuqqas ta' proporzjonalità li teżisti, jew anki disproporzjonalità l-ispejjeż u anki l-affarijiet kollha li jridu jsiru sabiex wieħed isaħħaħ dan il-mandat. Reċentement aħna esperjenzajna din iż-żieda wkoll. Hemm individwi li huma huma fiċċija minħabba frodi eccetera, eccetera, u fl-affim minnom jisparixu jew nexxilhom jħarbu mill-ġustizzja permezz li jużaw proċeduri ġudizzjarji differenti, regolamenti differenti regolamenti differenti li jizistu wara kollox fi stati membri differenti u allura jimmanipulaw is-sistema. U mandat ta' rest Ewropew għalhekk irid ikun kapaċi jkopri dawn it-tip ta' problemi. Aħna nixtiequ ukoll nixtieq nagħlaq sur Kummissarju kif inti aħna rridu nużaw sa ċertu punt kemm jista' jkun possibbli l-użu tal-Interpol, rridu nsaħħu s-sistema u rridu jkollna l-abilità biex neħasdu informazzjoni minn din is-sistema ta' Schengen u anki l-istati membri rridu jkunu kapaċi jaħdmu mod flimkien sabiex jitrattaw mal isfidi li hemm qudiemna. Issanna l-proċedura tal-keġdi għaju għalek sernat il-kelma l-ewel għabel kollox l-Sinjora Praneċ Bleska. Grazzi tassew, Sinjora President. Il-mandat arrest Ewropew ġi infassal biex jassikura assigurazzjoni legali u anki sigurta ta' ċittadini Ewropej. Il-moviment liberu tal-persuni forsi miex qed Eh, tiġi avvantaġġata mill-kriminali li jagħmlu reati f'stati membri differenti. Però Ir-rapport reċenti tal-Kummissjoni u l-istqarja minnaħa tal-Kummissarju Redding li qalet li l-istati membri għandhom jaraw l-applikazzjoni li ma tkunx maħruġa b'mod automatiku, speċjalment meta niġu r-reati żgħar, dan il-klim però jfisser li hemm abbużi meta il-ġustizzja tuża l-mandat tar arrest Ewropew. Iġifiri aħna nappoġġaw, u nassikuraw li kunem livello li ta' sigurta u ħarsin, nixtiqu nħarsu li ċittadini tagħna u nixtieq li l-Kummissjoni telli minna l-irregolaritajiet li jeżistu fl-applikazzjoni ta' dan l-istrument. Issa, il-delegat li jmiss jina rapporter f'din il-Kamra f'rigward il-mandat tar-Rest Ewropew meta dan ġie approvat fil-2007 u fil-2002 u l kollegi li kienu fil-kamra ftakru ta' li għana ħeġġeġna l-Komissjoni l-Kunsil biex jikollhom aktar salvagwardja libertajiet ċivili u aħna ksibna mill-Kummissjoni impen għal bossa direttiva fuq id-drittijiet tal-konvenuti fil-qasam tal-legali. Pero mhux il-salvagwardji kollha li aħna tlabna ġew mdaħla f'dan il-komunikat u d-direttiva fuq il-drittijiet tal-konvenut baqgħu ħafna fil-Kunsil. Riżultati da dawn jinsabu fil-bazi ta' dan kollu l-lum. Fil-2002 il-Parlament ma kellux seta ta' deċizjoni f'daw il-kwistjonijiet. Ma dana kollu aħna nemnu li fil- l-mandat ta' Rest Ewropew kienet l-aħjar pass u kif qalu ħafna kelli ma f'dan id-dibattitu l-mandat ta' rest Ewropew huwa strument ta' valur kbir meta niġġieldu l ta' transkonfinali u twassal il-ġustizzja l-ħafna vittmi fil-waqt fejn meta għamu ċertu problemi minħabba implementazzjoni dajfa fuq liġi internazzjonali minn użu ħażin tal-mandat tar-Est Ewropew għarrejat għarrejat iżżar u kondizjoni dina ta' detenzjoni dan kollu u irridu jiġu indirezzati u jiena insellem il- daw kolla li resqu il-mistoqsijiet orali li jopponi eh, bleċazzjoni ta' wieħed biex inaqqas l-investigazzjoni u jagħmel ħafif ta' ta' din il-proċedura. Issa nari nagħti kelma Sur Tanok. Jiena wkoll Sur President nemmen li dan id-dibattitu għandu bżonn aktar sens komun. Jiena nemmen li xi tip ta' mandat ta' rest Ewropew huwa strument neċessarju biex niġġieldu l-kriminalità fost l-Unjoni Ewropea, ma' partikolari meta nqisu l-moviment liberu li jeżisti bejn stat membru ieħor anke bil-kriminali nemmen li n-numru ta' eh, reati huma żgħar, però xorta waħda ħafna Però ma nishtawx noqogħdu neliminaw dak li hu tajjeb u narmu dak li, narmu dak li ħażin u narmu dak li hu tajjeb miegħu. Però irridu ninkludu lista eh, partikolari ta' reati u li jista' disfiċu l-kriminalità doppja irridu kon rispettaw drittijiet fundamentali tal-bniedem u ninkludu salvagwardji bħal habeas corpus. Il-maġġoranza kbira tal-individwi li taw ruħom l-ġustizzja fil-Renju Unit kienu immigranti li ġejjin l-istati membri li kienu akkużati b'reati gravi. Hija ironika li UKIP li kienet eh, kontra t-tiġi fil-Renju Unit qed tamela diffiċli ħafna ċittadini li taħsu ħafna taxxa li batuhom lura fil-pajjiż tagħhom biex jiffaċċew il-ġustizzja. Issa s-sur Obermeyer jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President. F'din l-aħħar sena aħna kellna każijiet verament stupidi rigward il-mandat tar-rest Ewropew. Wieħed li seraq ħanżir, wieħed li saraq tires, xinajdu dwar l-atti ta' terrorizmu dawn huma verament reati serji, ġifri għanna l-prinċipu ta' sussidjarjetà hawnhekk. Aħna rridu naraw li ma jkunx hemm kontradizzjoni bejn l-EAW dak li għadnik semmejt issa. Irridu niftakru li stati membri għandhom l-obbligu li jaqtu l-ċittadini tagħhom stess meta niġu għall-obbligu li wieħed ukoll eh, jiddependi ma jiddependix mill- mir-reat li wieħed ikun għamel jekk dan ikun jekk dan iċ-ċittadin ikun ħati ikun ħati u nieqfu hemmhekk. Ma jiddependix mill-ċittadinanza jew mill-pajjiż. Però mbagħad iridu nitkellmu naraw x'inhuma drittijiet taċ-ċittadini tagħna. Issa fl-aħħar nagħti l-kelma lis-Sinjur Alpano. Kjoġbok. Sur President, Sinjor Kommissarju, il-mandat tar rest Ewropew jirrappreżenta l-ewwel strument attivat fl-Unjoni Ewropea u fih ikollna għarfin reċiproku ta' deċiżjonijiet penali. Dan l-istrument u għandu jkun ta' interess fundamentali speċjalment fil-kontrast ta' l-mafja u il-kriminalità organizzata. Il-kriminalità organizzata u jina rapporter fil-Komissjoni li beqet niproponu numru ta' konsiderazzjonijiet u talbit rigward il-mandat ta' rest Ewropew. U għet mill-talbiet prinċipali u li għat ma jiġi imsaħħa u applikat mill-istati membri. Ma nżommu f'moħna l-ħtiġijiet u d-difikultajiet tal-kriminalità organizzata organizzata lek nitlob il kommissjoni kif ser ti tipproċedi jekk għandix isib li tippreżenta proposta biex naqas id-differenzi bil-istati membri f'dak għandu xiesam artiklu 3 u 4 ta' deċiżjoni għafas rigward l-eżukazzjoni mhux obbligatorja u dika fakultativa. Rigward l-eżukazzjoni fakultativa nixtieq nara kux tajjeb li nillimitawhom freati li iwassal għal krim ta' organizzata bl-inklużjoni ta' assoċjazzjoni mafjuza li blebda mod mandu xukunem kunem kriminalità doppja. Grazie. And now I will give the floor to Commissioner Redding. Nat il-kelma lill-Kummissarju Redding. Grazzi ta' Sur President. Nixtieq ngħid li kien hemm ġenerali f'din il-Kamra rigward il-mandat tar rest Ewropew u nista' ngħid li dan huwa strument pożittiv iva kif qabilna l-kol u taqdi l-onijiet tal-Unjoni Ewropea u tejn anki s-sigurtà Però l-elementi negattivi jinsabu fiħdan l-implementazzjoni tal-mandat u dawn l-elementi jridu jiġu eliminati. Il-proposti li il-Kommissjoni resqet għal din l-eliminazzjoni huma kwistjoni ta' pro testa proporzjonalità fejn aħna rridu naraw jekk hemmx numru fuq is-serjetà tal-reati, it-tul tas-sentenza li tingħata għal dan ir-reat u anki fuq il- il-valur li wieħed jeżegwi ġitali mandat terrest Ewropew. Biex nagħmlu din dan it-test ta' proporzjonalità aktar faċli, l-Kummissjoni ser tippreżenta handbook amendat bħala linji gwida għall-applikazzjoni tal-test ta' proporzjonalità. Anki t taħriġ li jinsab minn ta' quddiem fuq l-aġenda tagħna fil-ġimgħat x-xhur li ġejjin u anki snin ser ikun ferm importanti għaliex Aħna rridu nħarġu l-imħarfin, il-prosekuturi u l-avukati meta jiġu biex japplikaw il-mandat terrest Ewropew. U livelli minimi għas suspettati u l-akkużati li jinsabu taħt l-implementazzjoni u ma importanti ferma dawn japplikaw ukoll għal mandat terrest Ewropew jina naqbel ma dawk il-membri tal-Parlament Ewropew li u il-problema tal-kondizjoni t-insibu fil-ħabs f'edan l-Unjoni Ewropea u nixtieq ngħidilhom li il-ġimgħa li ġejja il-Kummissjoni ser dotta Green Paper fuq id-detenzjoni. Il-gvernijiet nazzjonali huma responsabbli għal kwistjoni ta' detenzjoni u amministrazzjoni tal-ħabs, pero il-Kummissjoni Ewropea tittassikura li l-kooperazzjoni ġudizzjarja taħdem u l-drittijiet fundamentali tal-istati membri jinżammu jintħarsu u għalhekk il-Green Paper ser ta' tniedi konsultazzjoni pubblika li ser tibqa' sejra sa' Novembru 30, 30 ta' Novembru aħna ser nesploraw ir-rabtit li jeżistu bej kwistjoni ta' detenzjoni u fiduċja reċiproka fil-qasam Ewropea tal-Ġustizzja. Jien naħseb li fil-Parlament kulħadd jaf li l kundizzjoni ta' detenzjoni għandhom impatt dirett fuq il-ħidma ħarira tal-arfin reċiproko ta' deċiżjoni ġudizzjarju dawn huma il-bażi għal kooperazzjoni bejn l-imħalfin fiħdan l-Unjoni Ewropea. Però is-sistema ma titħallix taħdem jekk l-imħalfin jirrifjutaw xi drabi għandhom raġun li għamlu dan li jestradixxu suspettati minħabba l-kundizzjonijiet tal-ħabs fi stati membri oħra minħabba li l-kondizjoniet ma verament baxxi aħna nafu li xi drabi l-ħabsiet jinsabu fullati nafu trattament ta' sustan l-ħabsin ukoll u dawn jimminaw il-fiduċja li hija neċessarja għall kooperazzjoni ġudizzjarja u anki iżmin żmien li wieħed jista' jqatta fid-detenzjoni qabel ma jiġi e, mixli fil-qorti. Dan ukoll jiddependi ħafna mill-istati membri għalhekk ħajkonna ħafna xogħol x'namlu fuq dan kollu u jiena naf li nista' nserraħ fuq l-għajnuna tal-Parlament Ewropew nittama li nkun nista' nserraħ rasi fuq l-Istati Membri wkoll. Thank you, Commissioner. Grazzi tassew Kummissarju u fl-aħħar għandna Sinjura Gurri fissam il-Kunsill. Grazzi tassew Sur President, President Kummissarju, Membri Onorevoli, grazzi tassew għal dan id-dibattitu derċar li kien maġġoranza wisa li kien data tajt li huwa tajjeb li għandna kooperazzjoni u sistema ta' kooperazzjoni bejn il-rati tagħna bil-grazzi għal mandat ta' Rest Ewropew din is-sistema taħdem mhix perfetta għandha tissaħħaħ aktar u nista' ngħidilkom li aħna lesti li jkollna użu aktar effiċenti u anki implementazzjoni aħjar ta' dan il-mandat. Jiena wkoll naqbel li li zbalji jisiru li wieħed jarresta nis innoċenti dawn isiru u rridu jiġu evitati fl-interess ta' kulħadd. Nista' nkun aktar speċifika fuq iż-żewġ kwistjonijiet pendenti li tqajmu ta' sikwit fid-dibattitu l-ewwel net fuq il-proporzjonalità u sabiex nagħmilha ċara il-mandat ta' rest Ewropew jista' jinħareġ għal prosekuzzjoni ta' reati li għandhom detenzjoni ta' 12 sena, ta' 12 xar qabel eżekuzzjoni ta' sentenza u din tista' tkun twila ta' għal erba' xhur. Din hija prassi ta' estradizzjoni wila hekk għal 50 sena mill-1957 il-konvenzjoni dwar l-estradizzjoni se biżiet li nifqu hawn. Imbagħad għandna l-evalwazzjonijiet li huma dedikati għall-implementazzjoni pratika tal-mandat terrest Ewropew fl-Istati membri kollha dan sab li frispetta numru ta' pajizi kienem eżempji ta' ħruġ ta' mandat terrest Ewropew għal offizi reati żgħar ħafna. F'dawn il-stati membri kienet prassi li wieħed joħroġ mandat tarrest Ewropew meta issir akkuża fuq persuna barranija. Allora jiena nemmen li aħna rridu nużaw din is-sistema tiswa ħafna flus, ġib il-mandat tarrest Ewropew għal reati aktar gravi Għalhekk jiena nemmen dawk li kienu dawk li kienu qed jagħmlu jimplementaw dis sistema b'dan il-mod kienu qed jagħmlu għall aħjar benefiċċju però din is-sistema tiġi irranġata. Irridu nżommu ruħna konformi mal-drittijiet fundamentali tal-bniedem u naraw li ma jkunx hemm ksur ta' nuqqas ta' dinjità tal-bniedem kif insibu fl-artiklu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Jekk persuna tinżamm u l-drittijiet tagħha jiġu miksura wieħed ikun jista' jieħu azzjoni qudiem il-qrati domestika u anki qudiem il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Dan jott dan insibuħ fl-artiklu 85 dan huwa il-bazi legali għadaw il-kondizjoniet. Allura ħna din nistennew ukoll b'interess qawwi biex naraw ukoll il-Green Book li ħajn ħarċuna tal-Kommissjoni li sema mill-Kummissarju Red. Madam Jerry, and all of you who took Nirringrazzjakom il-kol jgħid il-President li ħattu sem f'dan il-dibattitu, issa nagħlqu dan il-dibattitu dwar il-mandat terrest Ewropew. I can see the commissioner